morning everybody. Lord, għadwa tajba lil l-kolħat nix indikom merħba l-komitata. Nittabma ma l-kol kelkom sajf mill-laqwa. Il-Lussemburgu xamx taħx kem kienet għada tiddi. Għandek l-aħjar smurija fis-sala, nassigurak. Mela, naddu għal punt numru 2 l-adozzjoni tal-abbosta agenda. Punt 16 ġie posposta għala ulterjuri b'talba ta' Sinjura Kalbiolu b'dik il-bidla da sad nistgħu nadottaw l-aġenda. Grazzi, u napprovaw il-minuti tal laqgħa tal-21 u 22 ta' Ġunju. Aħna bekk nadottawhom biex ninformakom illi u nagħti merħba lill amministraturi ġdida Andrea Kraċu. Eh, Kjoġbok, un bil-wiqfa. Welcome and. Uh, Merħba. Inti ċittadina rumena għandak sfond legali, tajb li jkollna avukat fostna anke bl-esperienza tiegħek mill-NGOs fil-qasam tal-immigrazzjoni, l-enerġija u l-sport traduttur ikun utli fil-segretarja żguru mhux forsi u nilqak hawnhekk fil-kumitat tal-Peti kollegi kunu ġentili magħha memxejn iżjed fuq l-lista u ngħaddu minnu fiħa l-votazzjoni għall promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli illi hija recast. Nittama illi daħaltu il-karta tal-vot fil-magni. Margaret, eh, għandek edha fuqek, mux fuqek. <laughs> ok. Ok, we will take your indication. Nieħdu l-indikazzjoni tijak. Excellent. Let's move to everybody else. Ready? To... Mela esti il-komplement. X'qal, kien qal Obama? Fueled up and ready to go. Kompromess sitta. Favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 57 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 56 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 58 favur, kontra, Astenzjonijiet maddeċ. 21 favur kontra. Astenzjonijiet maddeċ. 59 favur kontra. Astenzjonijiet maddeċ. 60 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda orali favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 22. Ta' 62 favur. Kontra. astensjonijiet maddeċ. 23 favur. Kontra. astensjonijiet, Maddeċ. 63 favur. It-tieni parti, it-tieni parti rridu nfutaw għalija, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet 64 favur kontra astensjonijiet għaddiet testa kompromess 7 favur kontra astensjonijiet għaddiet 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet 69 favur kontra stazzjonijiet deċ kompromess 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet 72 favur kontra astensjonijiet għaddiet 73 favur kontra astensjonijiet għaddiet 74 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Hamsa u favur kontra astensjonijiet u sebajn favur kontra astensjonijiet le li ħażin issa. Mela 77 l-76 ta' Mela rridu nivvotaw fuq 75, nerġaw. Diġà votajna mela 76, 76 favur. Kontra, astazzjonijiet għaddiet. 77 favur. Kontra, astazzjonijiet maddiċ. 78 favur. Kontra, astazzjonijiet maddiċ. Kompromess disa favur. Kontra, għad għaddiet. 81 favur kontra mhux qed sturu bidejkom favur kontra astenzjonijiet għaddiet 82 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 83 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 84 favur kontra astazzjonijiet għaddiet 85 favur kontra astazzjonijiet għaddiet 86 favur kontra astazzjonijiet għaddiet 87 favur kontra astazzjonijiet verifika elettronika niftaħ il-votazzjoni fuq 87 Wow, we close the vote. Nalqu l-vot. Azzjoni u għaddiet. 88 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 89 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 90 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 91 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 92 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 93 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 94 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 95 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 96 favur kontra verifika elettronika. Biex nżomkom imqajmin u nibqajem qajma jena u kol tajt il-President. And the vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit b'vot wieħed. That was your, that was, that was actually taken note of. 96. Għadna nota tal-vot. 97. Favur. Kontra stazzjonijiet għaddit. 98 favur kontra, astazzjonijiet, verifika elettronika. Open the vote. Votazzjoni miftuħa. 98. Okay, can we close the vote? Votazzjoni maluqa. Issa. 11-11. Margaret, ent kif kif tivvota? Favur? Issa vera bis-saħħa tiegħek għaddew għaddiet. 99 kontra astensjonijiet għaddiet. Mija favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. wieħed favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. 102 favur kontra astensjonijiet għaddiet 103 favur kontra astensjonijiet maddeċ 104 kontra astensjonijiet għaddiet 105 favur Ollu jdejkom sew, favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 106 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 107 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 108 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 109 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 110 favur kontra astanzjonijiet għaddiet 111 favur kontra astanzjonijiet għaddiet 29 favur kontra astanzjonijiet għaddiet 112 favur kontra astanzjonijiet għaddiet 28 favur kontra astanzjonijiet għaddiet 113 favur kontra 113 votazzjoni miftuħa. And it's close? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 114 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 115 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 30 favur kontra astensjonijiet. Verifika elettronika, niftar votazzjoni. On 32. And now it's closed. Votazzjoni maluqa addiet. 116 favur kontra stazzjonijiet għaddiet. 117 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Issa, kompromess wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda Tlieta. Anzi, emenda t-nejn, il-segretarjat mux ċert, tajt il-president, t-nejn, favur. Kontra, astensjonijiet, maddeċ. 34 favur, kontra, astensjonijiet, addeċ. Emenda t-lieta, favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 3 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Favur kontra premessa seba' astensjonijiet għaddiet. Emenda ħamsa favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda sitta favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. L-emenda orali. Emenda sitta miftuħa l-verifika. malu qassa u għaddiet. Emenda orali għal premessa 10, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 7, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 8, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 38, favur kontra, astenzjonijiet għaddiet, 39 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess serba favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 11 favur, kontra, astenzjonijiet għadda. 42 jaqa u kompromess 5 favur kontra stazzjonijiet għadda 46 favur kontra stazzjonijiet għaddiet 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet 47 favur kontra stazzjonijiet ta' diet. 16 favur kontra astenzjonijiet ta' diet. 51 favur kontra astenzjonijiet ta' diet. 52 favur kontra Nerġaw, mela, naraw xintom tajdu. 52, votazzjoni elettronika. And close the vote. Votazzjoni maluqa. Margaret Fidejk. Mela ma ddeċ bil-vota Margaret. Emendi 17 u 53 huma identiċi favur, kontra, astenzjonijiet ma ddeċ. 18 favur kontra astensjonijiet mhux ċara. Mela nifsu din l-vot. Mela, votazzjoni magħluqa għaddiet. Premessa 101 għaddiet 19 taqa mela vot azzjoni finali elettronika. The vote is open. Votazzjoni miftuħ. And the vote is closed. Votazzjoni. Għaddit. U naddu bekk għattin il-lista ta' voti, la bot ta' opinjoni fuq kumitat mill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali l-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropea għad-Diżabilità. Kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda erba favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Sitta favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 2 favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Emenda 10 favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Emenda 11 favur kontra stazzjonijiet diet 13 favur kontra astazzjonijiet diet 13 favur kontra astazzjonijiet diet 14 favur kontra astazzjonijiet diet 15 favur da mela l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet dieta. It-tieni parti ta' 15 favur kontra astenzjonijiet dieċ. Kompromess ta' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 18 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur għaz bissanna fejn votaw fuqa. Iva, rridu nivvotaw fuqa t-korġu għal-president mela t-tini parti favur. Kontra, astensjonijiet maddeċ. Emenda 19 favur, kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 20 favur, kontra astensjonijiet għaddit. 22 favur, kontra astensjonijiet għaddit. 23 u vot maqsum l-ewwel parti favur. L-ewwel parti ġiet irtirata mela t-tieni parti rridu nivvotaw fuqha dawk favur it-tieni parti. Favur it-tieni parti kontra stazzjonijiet għaddiet 24 favur. Mela verifika elettronika tat-tieni parti votazzjoni miftuħa. The vote is clear votazzjoni magħluqa u ġiet adottata. Emenda 24 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet 26 favur kontra astensjonijiet għaddiet 27 favur kontra astensjonijiet għaddiet 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet 29 favur kontra astensjonijiet għaddiet 30 favur kontra, sanzjonijiet għaddiet. 31 favur, kontra, sanzjonijiet għaddiet. 32 favur, kontra, sanzjonijiet għaddiet. 33 favur, kontra, sanzjonijiet għaddiet. 34 favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. 35 favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. 36 favur, kontra assenzjoniet għaddit. 38 <clears throat> żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra assenzjoniet għaddit. It-tieni parti favur kontra assenzjoniet għaddit. 39 favur kontra assenzjoniet għaddit 40 favur kontra assenzjoniet għaddit 40 favur kontra astenzjoniet għaddit. 42 favur kontra astenzjoniet għaddit. 43 favur kontra astenzjoniet għaddit. 44 favur kontra astenzjoniet għaddit. 45 favur kontra astenzjoniet għaddit. 46 favur kontra astenzjoniet għaddit. 47 favur kontra astenzjoniet għaddit. 48 favur kontra astenzjonijiet għaddit 49 favur kontra astenzjonijiet għaddit 50 favur kontra astenzjonijiet għaddit 50 favur kontra astenzjonijiet għaddit 52 favur kontra astenzjonijiet għaddit 53 favur kontra astenzjonijiet għaddit 54 favur kontra astenzjonijiet għaddit 55 favur kontra astenzjonijiet għaddit 56 favur kontra astenzjonijiet għaddit U fl-aħħar il-vot finali votazzjoni miftuħa. Maluqa. Adottata. Grazzi ħafna. So I need to run to the con Mela, jiena rrit niġri għal konferenza tal presidenzi u kalħat ħajkun dak li ħaj salvana u li ħa imesċi l-votazzjoni li jmiss. Narrakom iktar tard skidduħ xwiz. <clears throat> So if you allow me. Mela, inkomplu. Din dan l opinjoni fuq il-Kumitat tal Petizzjonijiet għal Kumitat fuq l-Affarijiet Kostituzzjonali Revizjoni tar-Regolament tal-Unjoni Ewropea 200. tal-2011. Inkomplu? Grazzi. L-emenda ta' kompromess numru 1, favur. Kontra, Assenzjoniet. <clears throat> Għaddit. Amenda wieħed favur. Kontra. Assenzjoniet. Għaddit. Amenda numru 2 favur. Nikkontrollaw daqsxejn. Wieħed, amenda numru wieħed. Iva. Verifika ta' amenda numru wieħed. Votazzjoni miftuħa magħluqa. Għaddit. Okay, so it's a... Tajjeb, mela għaddit. Kjaġobkom. Amenda numru 2. Favur? Kontra? Assenzjoniet? għaddiet. Emenda numru 3 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 5 favur kontra Maddiċ. Amenda sitta, favur. Kontra. astenzjonijiet għaddiet 7 favur tminja favur kontra astenzjonijiet għaddiet Disa. favur kontra astenzjonijiet għaddiet għaddiet Tid verifika, għen eh, verifika mela. Miftuħa? Maluqa? għaddiet Emenda numru 10 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 5 favur. Dik ta' anzi, kompromess numru 2 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Għaddiet. Kompromess numru 3. Anzi, 27. Favur kontra assenzjonijiet għaddis. Kompromess numru 3. Favur kontra assenzjonijiet għaddis. Waqt 38 favur kontra astenzjonijiet għaddis. 46 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess numru 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 39 favur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 kontra astensjonijiet maddeċ. 50 favur. Kompromiss numru 6 favur kontra astensjonijiet għadda 56 le 7 Compromise 7 please Kompromess numru 7 kieġobkom favur kontra astensjonijiet għadda 68 favur kontra astenzjonijiet għadda 70 favur kontra assenzjonijiet għadda 72 favur kontra assenzjonijiet għadda 74 favur kontra assenzjonijiet għadda l-ħar vot votazzjoni miftuħa, votazzjoni elettronika, votazzjoni maluqa.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 difference. Bib, jekk joġobkom inkomplu. If you allow me, I would like to use... Mela, permetu li nitkellem bl-Ungaris, lingwa tijaj. Signori, Punt namlu 9 u 10 fuq l-agenda ħajġu diskussi jissa il-petizzjoni huma simili jina nilqa fosna il-petizzjonanti. U ħanati l-kelma l-tlieta minnhom. Meħba l-sur Andreas Luz, tinsab hawnhekk sur Luz. Tajjeb, mela nadilek il-kelma għal erba' minuti. Sinjuri, membri tal-Kumitat. Il-kummerċ huwa il-bażi tas-soċjetà m'hemmx dubju dwar dan imma f'dinja globalizzata il-kummerċ irid isir mod ġust u mhux għal detriment ta' ċertu imsieħba il-titjeb u s-sita huma f'temmit ta' kummerċ li għandhom klawżoli ta' protezzjoni illi jippermettu kooperazzjoni regolatorja li tintuża sabiex rekatta l-istati in-nies fil-Unjoni Ewropea ma jistgħux jaċċettaw għadi ma jistgħux jgħixu b'di sitwazzjoni negozjati f'dar proċeduri qegħdin isaħħu fis-sigriet il-pubbliku ġenerali qed nata lebda informazzjoni dwar qed jiġri u dana jimmina leġitimità għal rezaw il-ftehmiet aħna qegħdin nitkellmu dwar il-liġi Ewropea li qed tiġi minata ħaġa li ma tistax taċċetta l-Unjoni Ewropea l-interess tagħha stess. Għanna lobbyists involuti anki upstream f'leġiżlazzjoni li jkun attakk dirett fuq sovranità u d-demokrazija fil- pajjiżi effettwati meta kollok inti demokrazija bi proċess parallel leġislattiv li jippermetti l-imsieħba biex jippruvaw japprofittaw minn fuq l-imsieħba tagħhom. Il-liġi tal istati Uniti diġà f'pożizzjoni illi tatina ċertu eżempji ta' ġara fl-Imalja u Senagol, per eżempju, ħadas teles kontra San Salvador fil-qorti ta' la l-arbitrat xuna ta' 300 miljuna li xil-gverrit japponi illi jiġi ikunem il-tħaffir għal metall l-istess fil kastal tal il l-Istati Uniti rebħulhom 500 miljun minħabba l-kwistjoni tal-enerġija nukleari f'Fukushima. Nasab li ħajkollna l-daw il-problemi għallu ħana l-auditorjerazzjoni fil standard tal-għajxin, il-sigurta alimentari, problemi u koll għal protezzjoni ta' dritt tal-awtur u proprietà intellettuali. Mannix ċans nitlu fid-dettalji tal-ħafna qasma li ħajġu affettwati ħażin l-Unjoni Ewropea nfissa tiġi distabilizzata jekk l-affarijiet jimxu hekk kif inhu pjanat, naraw tnaqir fi demokrazija ħsara reparabbli illi tassew tkompli iżżid eh, l-appoġġ għall-lemin estrem fl-Ewropa. Kien il-President Sessar l li għal li hemm bżonn li aħna neġgħu niksbu fiduċja ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, l aħna rridu li kunem leġittimità demokratika u rridu nħarsu l-standards ta' sigurtà ta' data ta' protezzjoni ta' diversità kulturali ma nistgħux aħna nissagrifikaw dan kollu għal kummerċ ħieles titsib u sita ħaj effettwa b'mod ħażin ħafna l-ħajja ta' bosta nies jekk jaġobkom matuwa widem din il-petizzjoni tagħna. Grazzi. Aħna wkoll għandna lil dolors li qed tirrappreżenta żewġ petizzjonijiet. Għad hawnhekk jekk jogħġbok? Dolores. Mela, pajjiż demokratiku bħal Spanja fl-Unjoni Ewropea qed jagħmel negozjati fuq il-TTIP, ħadir ukoll TTIP li qed inaqas ukoll il- Zitti ta' ċittadini hemm xogħol mistejra sew għalhekk għadawnek kien hemm xi ħaġa t-tazzati li qed jiġu negozjati attwalment li mhix tajba il-kwalità ta' ċittadini Spanjoli tal-Unjoni ma tistax illi ċedi dan l ċez demok li suppostanda demokratikament l-informazzjoni li tiġi negozjata f'snidi possita. Kien hemm studji ta' impatt ekonomiku u għalunna kemmu ma tajbin dawn it-titi possita. Imma għaliex allura fuq livell ambientali ma jeżistux studji u jekk jeżistu tista' tgħidulna daqsxejn x'impatt ambientali ħaj kollu dan it-trattat x'ħajkun l-impatt fuq l-ambjent jeżistu rapporti fuq l-affett tat-trattat fuq l-agrikoltura ngħidu aħna għandkom intom il-Kummissjoni Ewropea għandkom intom dawn ir-rapporti għandna fl-Ewropa għandna dritt li nkunu nafu bihom u li nażlu wkoll pereżempju dak li ħaniklu. U allura l-inti tagħmel il-regoli ta' l-Unjoni Ewropea bħal dawk tal-Istati Uniti fil-qasam alimentari huwa pass lura kbir u jnaqqar mid-drittijiet tagħna. Apparti minn qed il-Kummissjoni Ewropea u Kummissarju m'għandhomx ehm, rapporti fuq l-impatt li ħajkollu TTIP fuq id-drittijiet tal-ħaddiema u fuq il-saħħa pubblika. Mill-banda l-oħra, jekk ikun hemm li SDS il-multinazzjonali jistaw jitolbu l-istati membri sabiex jagħmlu bidlis leġislattivi li jmorru kontra l-interessi ta' ċittadini tagħhom. Hemm xi mod kif nistgħu nagħtu garanziji li l-kumpaniji kbar ma jispeċċaw jitolbu jirrikattaw li l-istati membri ġara darba tiġi firmata TTIP u l-Ecologic Institute qed jgħid u jwissi li Brussell bil-perikli li jista' jkun hemm. U apparti minn hekk qed jitlob ukoll il-Kummissjoni li ma japplikax din is-soluzzjoni ta' dispute resolutions. Apparti meta qed iqis nuqqas ta' trasparenza li teżisti u Eh, l-istudji ta' l-effett fuq TTIP ta' TTIP u sita fuq is-setturi li semmejt aħna jiddispjaċina li hemm nuqqas kbir ta' informazzjoni li ċittadini eh, Spanjoli fuq il-website tal-Kummissjoni fuq dina il-ftajim transatlantiku tal-kummerċ u għalhekk il-ftajim integrali tal-ekonomija servizzi jekk magħruf bħala sita u għalhekk aħna qegħdin nitolbu illi ikun hemm aċċess mara kemm jista' jkun tal-kontenut kollu kemm hu taż-żewġ trattati sabiex dan jkun jista' jiġi studjat u analizzat fid-dettall u nkunu nafu x'inhu ma' konsegwenza tiegħu u bekk ikun hemm trasparenza, informazzjoni u partecipazzjoni min-naħa taċ-ċittadini. Grazzi. si penenix harmadik. Grazzi ħafna. Ma nafx it tira petizzjonant x'ismu. Kol manna l-inizjali tiegħu RZ. Jes hawnhekk RZ. RZ. Sono presente. <laughs> Mi sono concessi solo Għandi żewġ ftit minuti anzi biex nitkellem biex nippreżenta l-opinjoni minn tiegħi. Allura għandi diġà iċċi tweġibiet lew għandna l-ewwel premessa. Il-kontinent Afrikan bħalissa li fih biljun u mittelf abitant huwa biss il-5 ta' popolazzjoni tħaldin li huma xi 70 miljun immigrant li fi żmien sena qed jersqu l-Ewropa u lejn eh, l-Italja, l-ewwel petizzjoni l-Unjoni Ewropea wara l trattat ta' Maastricht jiġifieri waħda jiġifieri l-ewwel l-ewwel darba wara 25 sena ikolla regoli eżatti fuq il-konfini tal-baħar ta' 27 stat membru għal dawk pieni għal dawk li jiksruhom mingħajr awtorizzazzjoni kif suppost dan il-prinċipju ma tist u validu 100% anka fil-każ ta' konfini ta' territorju. It-tieni petizzjoni illi il-vapuri ta' diversi stati membri ta' bnada differenti li jummu mhix taljani li jiġibru nies fl-azzjonijiet tagħhom illi l-Italja ma tistax eh, eh, tiffaċċja eh, dan il-pisiżjed it-tielet għall-iskafisti illi jiġu li jiġu maqbudin li jedinu wet u xolt illegali taħħom jiġu mitfu l ħabs u il-vapuri tagħhom jiġu meħuda u jiġu distrutti raba petizzjoni, kunem regolamentazzjoni u kontroll permanenti fuq l-NGOs li huma akkużati wkoll mill-Aġenzija Ewropea Frontex li qed iwettqu xogħol doppju u x-xogħol tat traffikanti. It-tieni premessa nikkonsidraw li l-membri parlamentari Ewropew ġi eletti żgur mhux biex jieħdu ħsieb l-erbieħ imma għall-integrità fiżika taċ-ċittadini li huma parti mill-Ewropa jiġu mitluba iktar tal-biet il-ħames petizzjoni li nirrevokaw id-deliberazzjonijiet kollha li jmorru kontra id-DNA tal-prodotti tal-ikel peress per eżempju jiġi konċess li l-imbit anka ċikkolata u il-ġobon il jiġi prodott b'mod differenti li u dawn kollha jistgħu jiski ipoġġu fir-riskju s-saħħa tal-konsumaturi. Is-setta. Skont it-titib bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li qatt ma ġiet approvata u tiġi eh, eh, revokata il-ċeta bejn mal-Kanada eh, għax kif qal espert taljan dan imur kontra l-interessi ta' ċittadini u u jimur kontra l-Made in Italy. L-axħar, f'pajjiżi bħaċ-Ċina u f'pajjiżi ta' żvilupp ikun hemm il-kostituzzjoni ta' assoċjazzjoni illa li mhux aċċettabbli it-trattazzjoni kummerċjali u l-globalizzazzjoni ma' pajjiżi fejn bil-xogħol biss nistgħu immorru l-ilmi 8 snin u memx għajnuna eh, li tinkludu dik ta' pensjoni u ta' e, saħħa. Grazzi ħafna. Véleményi, tehát a TTIP és a CETA esetében Renita Bas... Nisima vissa eh, minnant il-kommissjoni. U l-kelma tmur Eh, l-renni ta' Paxka fuq it titib u s-seta. Ġejt mitluba biex najdilkom ċinu kif huma din l-affarijiet bejn ta' Titib u sita fil-qosor u natikom ftit weġibiet għal xuħut ma' kwistjonijiet sam il-bidu nishtiq ngħid li n-negozjati TTIP eh, ġew waqfin daqsxejn minn mindu hemm bidla fl-amministrazzjoni Amerikana f'dan il-waqt, il-prioritajiet u l-interessi tal-amministrazzjoni ġdida biex jissuktaw id-diskussjoni TTIP u mhumiex ċari xejn, is-sinjali jirriċevejn fil-pubbliku mod ieħor rajna li l-amministrazzjoni hija marbuta eh, FTA zoħra nafta wkoll tħares li kwistjonijiet ukoll li għandha ma' relazzjonijiet Eh, bilaterali bħaċ-Ċina. Irrazzjonal biex jieġu jimbdew eh, dawn il-negozjanti, il-negozjati bħalissa sinjal mhumiex pożittivi dan huwa ftehim bejn eh, iż-żewġ imsieħba l-iktar kbar fil-kummerċ, allura jagħmel sens li nippruvaw inneħħu l-ostakli li għandna bejnietna u naħdmu lejn lejn ftehim tajjeb għal kulħadd dan u għaftajim li jatina opportunità li niformaw ir-regoli u bħala negozjati minnu nifsu qabel ma ġiet imwaqfa temporanjament għamilna ħafna progress f'ħafna partijiet, differenzi ta' opinjonijiet ma' l-Istati Uniti paxxiri pubbliku, per eżempju, li huwa settur importanti għall interess kummerċjali mal-Unjoni Ewropea, anka fuq e, żvilupp sostenibbli hemm differenzi kbar għad ma konniex e, e solvejnijom fil-fatt għandna sinjali mill-amministrazzjoni Amerikana li miexa fil- fid-direzzjoni opposta, allura ri l-opportunitajiet għadhom e, għatmu miex ċari aħna rrid ikollna diskussjoni dettaljata ħafna ma' l-istrazzjoni ġdida Amerikana u naraw jkollna assigurazzjoni minn għandhom illi l-ok fejn nistgħu nistruktaw bin-negozjati u nimxu lejn ftehim bilanċat. Nixtieq nagħmel xi punti jekk jekk ma jimpurtax fuq xi kwistjonijiet li tqajmu mill-petizzjonat li kwistjoni minnhom kien jesu it-trasparenza. Nixtieq ngħid li fil-fatt negozjati TTIP f'ċertu mod immarkaw eh, moment ġdid bil-mod kif aħna rridu eh, naħdmu mal-pubblikazzjoni u naqsmu dokumenti bil-negozjati meta ġibed daqshekk attenzjoni aħna għaddejna mir riforma kbira ħafna fuq kif komunikaw ma' soċjetà ċivili f'dak li għandu semma pubblikazzjoni ta' negozjati tagħna, testijiet tagħna, dokumenti, kif nidħlu f'diskussjoni ma' soċjetà ċivili kellna kif nagħmlu laqat ma' soċjetà ċivili, laqat ma' soċjetà ċivili matul in-negozjati eċċetru. Mhux ħanqod nidħol fid-dettall għax kif li hemm pawsa fin-negozjati bl-istess mod il-pożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u t-testijiet u dokumenti ġew pubblikati b'mod ċar m'hemmx indikazzjoni fihom li l-standards li aħna tant attakati magħhom b'mod kważi eżatt inkisru. U fl-ħarnet linji homor stretti ħafna qabel ma jkun hemm xi ftehim, qabel ma jidħol fis-seħħ irrid jiġi approvat u adottat mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew irrid jagħti il-kunsens tiegħu. Fl-aħħar nixtieq ngħid li kien hemm sensilas twila ta' kommenti fuq investiment sistema ta' investimenti ISDS nixtieq ngħid li dak li il TTIP huwa li nieda Eh, riforma kbira fis sistema tradizzjonali, aħna ċaqlaqna għal sistema illi hija iktar ċar, iktar trasparenti, hemm setup ta' eh, tribunal permanenti biex wieħed jevita eh, konflitt ta' sistemi u għanna sistemi ta' trasparenza fil-proċessi u anka l-etika ġiet infurzata. Kien hemm ukoll studju kbir li jismu Sustainability and Pact Assessment li studju ġi publikat iktar minn din is-sena għalla volja negozjati ġew imwaqfa lissa hemm sezzjoni importanti fuq is-saħ ambjentali fit-TTIP l-Unjoni Ewropea u l-Kanada dwar is-sita fit-12 ta' Settembru waslu għal ftehim u desegwa il-firmar tas sita fis-summit bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea f'Ottubru tal-2016 u ftehim irċieva il-kunsens tal-Parlament Ewropew biex jiġi applikat mod provizorju. Mhux se ngħid ħafna iżjed fuq is-sita għanna nikonoxxu li huwa wieħed mill-iżjed eh, ftejjimiet eh, moderni u aġġornati ma' Eh, imsieħeb strateġiku ħafna nistani għafem jekk ikun hemm żied mistoqsijiet jiena nkun kontenta li nipprova nwiġibhom. Grazzi ħafna. Dwar da dokument nixtina til-kelma li sulkina mill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi l-petizjonanti għall-interess tagħhom u l-espressjoni tal-opinjoni tagħhom dwar it-tiża malajr. Fil-qosor ħafna l-istess tip ta' sfond bħal dak li għadna kif smajna fuq it-TTIP, negozjati, kim numiex tajjeb lej il-konklużjoni tagħhom fit minn is-sena l-oħra, imma mbagħad kien hemm l-elezzjonijiet tal-Presidenza Amerikana li waslu għal pawsa fin negozjati fuq it-tiża ma kien hemm l-ebda attività fuq it-negozjati tiża minn min dakin allaw u ma rċivejna xejn mill-amministrazzjoni ġdida Amerikana li għandhom ixxewqa ikomplu b'daw il-negozjati fi żmien issa jew fi żmien qarib. Issa dwar il-ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Istati Uniti dan huwa tant interess kbir għalina l-Unjoni Ewropea Naħba s saxħa tagħna li għandna fis-servizzi, fis-settur tas-servizzi u fil-qosor ħafna nwieġeb għal xi punti li smajt relatati ma' servizzi fuq it-trasparenza bħat TTIP għamilna l-ikbar sforz tagħna biex għamilna l-affarijiet pubbliċi, l-offerta tagħna hija pubblika, il-proposti tagħna kollha huma pubbliċi u d-dokumenti li ġew ippreżentati mill-partijiet l-oħra tan-negozjati kollha ġew trasmessi lill istati membri u l-Parlament Ewropew fejn ġew regolarment diskussi f'diversi laqat tagħhom u u li kelli xnajt. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, għanna l-ewwel kellim tal-membri. Skużani, President, tal ħan ċar, ma jina nemmen li nitkellmu fuq dal-petizzjoni f'dan il-waqt u bla sens. Jien qed nifhem li dal-petizzjoni tikkopru kwistjonijiet importanti ħafna tisa, sita u titib. Huma importanti ħafna lina l-koll. Imma qabel ma naqsmu daw il-petizzjonijiet bħala suġġetti, is-sita hija lesta u l-Parlament ivvota favur tagħha xi xurilu. Allura l-argument wieħed li smajt fil-petizzjonanti huwa li m'għandhomx aċċessa għad dokumenti li mhux minnu. Assolutament. Ivvotajna għad dokumenti u jiet fil-dejn tan-nies. U għafax li jkollok aċċess għalih. Nissuġġerixxi allura li nagħlqu dil-petizzjoni tas-sita. Għax l lesta. Fuq it-tisa u t-titi b'dinja storja differenti. Ovvja li nistgħu nitkellmu fuq dawn il-ftejjemiet ġala darba negozjati jinalqu qabel il-proċess ta' ratifika. Imma kemm it-tisa u t-titib bħalissa negozjati ġew mwaqfa. Ma nistgħux nitkellmu fuq dokument konkreti għax u niftakru fir-regola ma nistgħux naqblu fuq kollox qabel ma nkunu qbilna fil-fatt fuq kollox. Umbat, nistgħu nġibu lura dawk il-petizzjonijiet u nindirizzaw dawk il-kwistjoni li jkun hemm li huma importanti għal petizzjonanti. Allura nissuġġerixxi dwar it-tisa u t-titib li nċaqalquhom għal qudiem u nistaw nistennew għan negozjati biex jissuktaw. Is-Sur Marija sandek il-kelma. Grazzi President, nixtieq nirringrazzja l-petizzjonanti tal-li għajmu daw il kwissjoni ta' sekk importanti li għandhom xaqsmu ma' l-interess mux biss tal-Parlament Ewropew imma eh, għall-Ewropa u dinja kollha. Fit-tieni post it-TTIP seta u tisa għandhom rwol preċiż. It-TTIP u tisa u koll negozjati twaqfu. Imma imma huwa tajjeb illi għadna niddiskutuhom kif fil-kwadru kummerċjali qed jinħoloq et jinħoloq vojt demografiku u ċittadini u l-Parlamenti Nazzjonali m'għandhom lebda sej fuqhom. Umbat mem lebda protezzjoni legali għax dan model kollu ta' ftejmiet kummerċjali qed jimmaġna li jkun hemm il-ħolqien ta' tribunali apposta illi jannullaw il-kompetenzi ta' tribunali eh, u l-parlamenti nazzjonali. Dan il-ftejimiet ukoll jagħtu kompetenzi u setat qawwin għal multinazzjonali illi jistgħu jitolbu riżarċiment mill-Istati membri. Ħadd jitkisser l-ekonomija u jżommu il-multinazzjonali, dawk Amerikani, Ċiniżi, Ewropej ukoll ikissru imma l-ekonomija lokali u l-intraprizi ikissru koll l-agrikoltura u dan aħna rajna fil-prattika. Mem lebda protezzjoni għas saħħa pubblika u għal-konsumatur. Jekk inaqsu jkissru relazzjonijiet industrijali u tispiċċa il-DMOs, il-DOM, bħal per eżempju il-ġobon feta grek. Allura dawn huma suġġetti importanti ħafna u għandhom il-valur tagħhom. Issa indur fuq il-Kummissjoni Unej dan illi dal-aħħar ħarġet sentenza tal-Qorti Ewropea fuq il-fejn bejn Ewropea u Singapur. Is-sentenza hija tgħid illi hemm ftehimiet li għalihom il-kompetenza hija tal-Kummissjoni Ewropea imma meta ikun hemm ftehim ieħor hemm bżonn illi il-Parlament Nazzjonali wkoll jadottawh. X'inhi allura din il-problema mas-seta? Iċ-seta kif qed ukoll il-Kummissjoni ġiet ippreżentata b'mod mhux legali. U dan jien fil-plenarja Sami l-ewel ta' settembru ġiet applikat għaliex għax sakemm ikun hemm ftehim imħallat bħal mew is-sita, dan il-ftehim irid jiġi approvat u ratifikat mill-Istati Membri kollha. U allura ma jistax jidħol fis-seħħ dan il-ftehim ma jistax kun validu sakemm ma jkunx jiġi validat mill-Parlamenti Nazzjonali u xalmet il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew b'mod illegali dikjaraw li dal-ftehim jiġi applikat temporanjament u dan ilu tlieta erba snin. U umb u dinja dan huwa ksu ta' dak li kien ġie deċiż ta' drittijiet demokratiċi ta' drittijiet Ewropej. u ksu ta' drittijiet tal-Parlamenti tal Nazzjonali biex nwieġeb ukoll għal eh, survalenza nixtieq ngħid li dawn il-petizzjonijiet kollha jridu jinżammu miftuħin għal diversi raġunijiet. Kemm jekk il-Parlament Ewropew eh, ivvotax favorisita jew le ma tagħmilx differenza. Għax hemm proċedura li għadha pendenti tar-ratifika tal-Parlamenti Nazzjonali. Allura hemm bżonn li dawn il-petizzjoni ikunu miftuħin. Issa dwar it-tizeb u t-tiża anka tal-petizzjoni jridu jinżammu pendenti miftuħin. L-Unjoni Ewropea triċ tersaq lej ftehim huwa Trump li u imblokka dak kollu li kien sar minn Obama u mill-Unjoni Ewropea qabel qablu. Id-dokumenti u t-testi qed hemm jeżistu Allora biex nagħlaq sur President, petizzjoni kollha rridu jinżammu miftuħin. U t-tieni għal reġunit ta' informazzjoni partit il-Parlamenti Nazzjonali jridu jiġu informat li jeżistu daw il-petizzjonijiet. U allura daw il-petizzjoniet huma imuru favur il-nuqqas ta' ratifika minnaħat tal-parlamenti nazzjonali. Il-parlamenti nazzjonali jridu jiġu għalhekk informati. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Dalka, ċer nixtieq li f'punt numru 9 tal-petizzjonijiet dak preżenti hawnhekk nirringrazzjom u ngħidilhom li hawn ħafna nies warajhom peress li ħafna petizzjonijiet qed jiġu prezentati fisem diversi assoċjazzjonijiet u hemm ħafna firem. U dan li beda fl-2013 meta bdejna niddiskutu dan negozjati serjament ma konniex nafu l-elezzjoniet fl-Stati Uniti kif se dawru b'mod radikali s-situazzjoni. Il-grupp tagħna fil-bidu kien imħasseb ħafna, konċenat ħafna fuq in-nuqqas trasparenza u aħna konna kontra sita u appoġġajna il-protesti kontra it-TTIP. Allura, Iva, seħ ċertu titjib fil-proċess, imma grazzi għal dat tħassib u protesti pubbliċi, naqbel bisħiħ fuq l-argumenti li saru Mr. Marias Marjas għaliex dal petizjoniet għandhom jinżammu miftuħa. Kemm fuq it-TTIP u t-TISA kif ukoll fuq tas-sita. L-proposta tagħna hija illi nħalluhom miftuħa u li ringrazzjaw għal darba oħra l-petizzjonanti. Grazzi. Grazzi ħafna kelli li miss jiena naħseb hemm waħda hemm xi ħaġa nieqsa fid-diskussjoni tagħna sissa li huwa l-kontest għaliex dal-petizzjoni ġew lura lina. għadu ma semmix din, pero kien hemm deċiżjoni mill-Qorti Ewropea dwar it-TTIP biex twaqqaf it-TTIP. Dan hija kruċjali, assolutament kruċjali għaliex għadna nitkellmu fuq fuq daw il-petizzjoni nixtieq nisma' minn il-Kummissjoni, il-Kummissjoni eżattament kif se twieġeb għal deċiżjoni mill-qorti biex tippermetti ECIs fuq negozjati FTIs li għadhom għaddejjin għax il-Kommissjoni tit ma tistax tingaġġa mal-popli f'dak li għandu xaqsam ma daw is-suġġetti. U jiena dik tkun l-ewwel mistoqsija lill-Kummissjoni u mbagħad il-punt tal-petizjonanti isegwi ma dak li ma mitkellem qabli huwa hemm fl-interess pubbliku f'dawn l-FTAs. Allura nirringrazzjakom tal-petizzjoni, mux lilkom biss, imma l-ħafna nis li jiprezentaw petizzjoniet l-Parlament Ewropew u dawk li jitkenmu u jitlu f'diskussjonijiet mal-Parlament dwar dan, irridu naraw li n-negozjati jisiru b'mod miftuħ u b'mod trasparenti kemm jista' jkun. Jiena ġejja minn kuntest ta' trade union u jrid ikollok ċertu element ta' bib magħluq għax inkellem ma tkunx tista' tiċċaqlaq fi negozjati imma ħafna jista' jisir fil-dominju pubbliku ħafna mbide, ħafna fajt inbidlu u li ringrazzjaw l-Komissjoni Ewropea dwar dan u nsaqsu issa kemm hemm materjal fil-domnju pubbliku li għandna problema hija mal-Kunsill Ewropew għax anke fej il komissjoni talbet il-Kunsill biex jippubblika ċertu materjal e l-istati membri imblokkaw il-pubblikazzjoni ta' dawk il dokumenti u naħseb aħna bħala kumitat għandna nikdbu l-Kunsill u nfakruhom fuq l-interess pubbliku ta' trasparenzja fuq dawn l-ftejjemiet kummerċjali. Għax dan mhux l-isforzi biss tal-Parlament Ewropew għat-trasparenza, imma anke l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea illi ġija lill-Kunsill Ewropew biex jippubblika l-mandati u d-dokumenti. Għalija trasparenza hija verament it-tema li tiġri f'di diskussjoni kollha biex konna fiduċa pubblika biex nwieġeb fuq xi punti mill-petizzjoni minn dak li qalu l-petizzjonanti, partikolarment fuq l-ICTS. U importanti li tubża l-ICS u l-ICTS li tużhom bħala espressjonijiet eh, interchangeable. U jisu għedin namlu ftit titjib f'daw is-sistemi ma tbaqalna problemi fuq il-fatt li kumpaniji multinazzjonali għandhom aċċess eh, aħjar minn ħaddieħor privileġġjat u dan joħroġ allura mistoqsijiet tal ġustizzja naturali għax kulħadd għandu jkun għandu jkollu l-istess tip ta' aċċess meta nitkellem fuq eh, kompatibilità ma' Trattat Ewropew fil-kassa fil-kassa il-Qorti Ewropea kienet ċara ħafna il hemm kwistjoni fuq il-kompatibilità, konformità tal-ICTS u l-ICS ma' Trattat Ewropew. U naħseb dinja mistoqsija fundamentali rridu nindirizzaw qabel ma jiġi finalizzat xi kull ftehim jekk tkunx sistema ICTS jew l-ICS il-ġdid. Fuq standards naħseb importanti wkoll li jkun aħbarijiet tajba fuq il-politika kummerċjali jinstaw nkunu e, e, daqxejn negattivi fuq punti oħra, ma e, minn grazzi għal pressjoni pubblika u l-pressjoni tal-Parlament Ewropew dibattitu fih fil-Kanada, specialment in-naħa laburista, eh, grazzi għal kampanji fl-Europa u fil-Parlament Ewropew hemm effetti fil-Kanada biex nużaw trade deals biex intejbu s-sitwazzjoni għan-nies għal ħaddiema. Irridu narfu ġifri massita dan huwa passi l qoddim Zvilupp pożittiv, riżultat ta' kampanji u allura nisħaq fuqkom kollha biex tkomplu eh, tixpronawna u bil-permess l kampanjiet tagħkom għax ir-riżultat pożittiv joħroġ mill-kampanji li tagħmlu. Għanna bżonn daw ir-rebħiet biex nżommu u nibqgħu nixprunaw il trasparenza u l-sens ta' ġustizzja fuq livell Ewropew imma din nagħmlu progress u qegħdin nagħmlu progress flimkien. Grazzi. Tirtan, evi kollega paranċu. Grazzi ħafna, signora Grazie, President. Jena nixtieq u wkoll li dawn il-petizzjonijiet iridu jibqgħu miftuħin. L-ewwel nett għaliex ir-ratifikazzjoni fuq livell Ewropew esklusivament ta' sita illi għada qed tistenna ratifika fuq livell nazzjonali Għal-istant huwa importanti li l-Istati Membri ġu informati bil-petizzjonijiet li ntlaqaw. Huwa importanti li nfakru li għasita għanna għandna ma fejn ma nafux qed ngħidu. Mhux kullim kien hemm bil il-paġna hija battala nagħmel referenza għal miżuri sanitarji u fitosanitarji fejn irridu niddefinixxu l-ekwivalenza tal-prodotti kimiċi u mhux biss tagħna bħal GMOs. Għada stant, ħallejna bib miftuħ għal deċiżjoni l-qoddim u minn ħajħodha din partijiet terzi supranazzjonali il-Joint Committee Il-ħajġi stabilitu mhux bes l-organizmu ta' kooperazzjoni regolatorja illi ma nafux eżattament min ħajmexxih illi ma jaqax taħt demokrazija diretta u trasparenti fidejn iċ-ċittadini. Qegħdin inħallu partijiet kbar tal-leġislazzjoni fidejn min jaf min. Dan kollu jipperikola, saħħitna jipperikola l istandards tagħna ta' sigurtà għaliex jiena dan infakru b'dejta sempliċi illi li li impressjonawni meta qrajthom għal ewwel darba għandna tlieta design mewt minħabba food poisoning kull sena 3000 fl-Istati Uniti u mhux ħanfakkarkom kif il-popolazzjoni ta' l-Istati Uniti hija ferm iżgħar minn dik ta' l-Unjoni Ewropea biex tifhem aħjar il-katina ferm iżjed sigura li tħares iżjed lill konsumatur fl-Ewropa min sejjer jigwadanja min jigwadanja fit-tnaqqis tal-istandards tas sigurtà u mal-kumpaniji l-kbar. Jien nixtieq intenni dan l-element favur il-petizzjonijiet u l-petizzjonanti li nringrazza li jinsabu hawnhekk fostra ta' dejjem jissemma bħala possibilità kbira l-impriżi ta' Rumed l-SMEs li huma 95% tal-ekonomija Ewropea u jien iftakar f'pajjiżi fost oħrajn pereżempju ma jkun tanja xejn minn dan it-trattat Una laqbdan il għaliex fil-verità qegħdin infalku s-suq intern favur ta' diverżjoni ċaqliq tal-ftejmiet kummerċjali mal-Atlantiku dejjem favur min diġà llum il-ġurnata għandu il-possibilità ta' kummerċjalizzazzjoni biex iżid il-profitti f'suq ieħor. Qed insiru guinea pigs u qegħdin ifarku l imprizi saru medji, naqsu naqsuhom. Jiena nitlob il-President biex permezz ta' ittra jinforma lill istati membri kollha dawn il-petizzjonijiet anke fid-dawl ta' situazzjoni delikata fix-xogħol ġejjin fejn il-bosta stati membri se jirratifikaw fuq livell nazzjonali biex infakru u tħassib imqajjem ma' soċjetà ċivili permezz ta' dawn il-petizzjonijiet. Grazzi lilek. Nadu l-mikrofon għanna minar. jiena il-ġilet eh, sita u tit eh, bada stant kontenta nara l-prezenza tijak għawnek eh, f'dan il-komitat. Jena kem xejn imdejqa bil-kommenti ta' negozjatur, surkina u l-kommissjoni, il-fat li l-kommissjoni mux għat negozja mux għazda tal-kommissjoni, titib mux mejet, jgħu jistaw jinnegozjaw fuqu, palissa moħħom f'negozjati oħra il-President Juncker sejjer ħabbar setta negozjati ġodda l ġemma d-dieħla. L-FTAs mhumiex trasparenti l parlament Ewropew mandu ebda possibilta jemenda ir-riżultati emendati iva jolea nistgħu ngħidu u minkejja li kien hemm organizzazzjoni min-naħa tal-Parlament għal għazbess biss wasalna riżoluzzjoni fuq ħafna mill-FTAs L-affarijiet fil-verità ma bidlux ġew imsebħa. Kuntent illi hemm mistoqsijiet dwar kompatibilità tal-ISDS ma' trattati. Jena nixtieq li kieku dan forsi nixtieq waqqa fil proċess ta' ratifikazzjoni kena 3.5 miljon firmatarju iżda ġew injorati fin-negozjati ta' sita. Il-lakuna qiegħda tikber bejn min ifassal il-liġi u ċ-ċittadini. Għadana għandna nippruvaw noqfuha. Jiena irrid nisma' il-Kummissjoni dan kif sejra tagħmlu u kif sejra tibda tisma' lill-ċittadini jiena nitlob il-Kumitat biex iżomm il-petizzjoni miftuħa għal grupp tiegħi dejjem talab għal smieħ pubbliku fuq din il-kwistjoni u ngħid fuq il-politika kommerċjali kollha kemm hi dak huwa li għandna bżonn fil-verità. Is-Sinjura Rodriguez. Grazie, President. Grazie, President. L-għannat jina u kol Nitlob biex daw il jisib għom miftuħin u nirringrazzja lill petizzjonanti kollha li ġew hawnhekk minkejja nuqqas ta' trasparenza illi kien hemm fuq dan il-proċess kollu ta' negozjat u li qatt hemm għaliex ma ninsewx. Ngħidu l-Kummissjoni illi n negozjati li għaddejjin hemm ħafna ftemi differenti ma' pajjiżi oħra bħal ċile, il-Marok, il-New Zealand, il-Ġappun u sissa aħna il-membri parlamentari għatma aċċess ċess dokumenti biex nkunu nafu xinkludu dawn il-ftemiet, hemm ħafna li għaddejjin ukoll Eh, trattati attualment ta' negozjati u trasparenza zero la li nawis insqasa ċittadini t-tini net. Naħseb illi tassew għax tiġbdulna saqajna unek eh, intom għadin titqubina illi tajdulna s-taħat tħol mod provizorju minnajn ma l-parlament la biss ikun għadu diskuti din jew ra kolla kemmi apparti minnek ħafna mill- f'teħmiet li semmejt għu saqas eh, nerġa nirrapeti ma semmi xi ġodda bil-punti aħna mħazbin ħafna bil-bidliet fil-klima u jidher illi aħna qegħdin nippruvaw ndaħlu fis-seħħ f'emiet kummerċjali illi prodotti li aħna nistaw ikollna u niksbuhom viċin li indawru madwar id-dinja u bekk ovvjament u iktar gassijiet u emissjonijiet effett serra. Il-prinċipju ta' prekawzjoni mbagħad fejnu fin-negozjati dan u biex nalaq ngħidilkom ukoll illi dan huwa attak naqbel, attak fuq l-SMEs u juru wkoll li huwa attak fuq l-agrikoltura żgħira u ta' daqs medju fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi li qegħdin jinnegozjaw mal-Unjoni Ewropea. Ma hemm l-ebda raġuni għal fejda u l-ftemiet għandhom jibqgħu jiġu negozjati nitlob il kumitat tal-petizzjonijiet li tħalli miftuħa li petizzjoni titlob il-Kummissjoni Ewropea sabiex toqgħa fin-negozjati kollha u tara darba l dejjem dawn il-ftemiet illi huma biss għal multinazzjonali kbar illi jiffavorixxu biss il kumpaniji kbar li l-maġġoranza ta' ċittadini, l-ħaddiema, il-kumpaniji żgħar ma ħan jieħdu assolutament xejn minnhom daw il-ftemiet, anzi ħan itilfu ħafna mid-drittijiet tagħna. Kisem kellix kollega kmiju tanu id frakzju Grazie ħafna, ziz kollegi. Jider il-bicċa kbira tal-gruppi politiċi xtiqo li l-petizzjoni tibqa miftuħa aħna serin nistuktaw id-dialogu għadna ma laqniex id-dibattitu. Nistantik il-mikrofonu għal 3 minuti bħala petizzjonant un bat inkomplu. Jek joġbok? Iva, grazzi President. ħafna mill-fatti li ġew prezentati l-lum huma minnhom u jkorrispondu s-sitwazzjoni reali Bħala ex-trade unionista jiena imħasseb dwar in-nies jiena Ewropew fl-aħħar mill-aħħar. Din il-kooperazzjoni qabel tiġi approvata bil-liġi huwa fatt tal-lobbyists. Dan huwa perikolus hemm ħafna ċaqli fil-bosta setturi tal-popolazzjoni Ewropea din it-tip ta' demokrazija donna qiegħda iżid fil-saħħa tagħha. Mhux se jirnexxinna naslu għalxin għax il miżuri li t mhumiex dawk adegwati. jiena naħseb illi għandna nżommu l-petizzjoni miftuħa u għandna nkomplu nagħmlu monitoraġġ Umbat naslu l-ura għalli għal-qoddim. Kienu mistoqsija l-Komissjoni Ewropea naħseb il-ħin hija tjafa siġifieri tippermettu li intikom żewġ minuti biex tweġbu. I believe they will. Jiena naħseb il kien hemm tal-inqas żewġ mistoqsijiet waħda dwar l-inizjattiva taċ ċittadini U bħalma qal il-membru onorevoli Iva, il-Kommissjoni evalwat il-ġudizzju tal-qorti u ħadna il-miżuri biex nkunu korrispondenti mal din is-sentenza. L-inizjattiva ġiet adottata fl-24 ta' Lulju u il-proċess ta' reġistrazzjoni għall-istant jibda Huwa proċess li jdum sena beda fl-10 ta' Lulju bil-reġistrazzjoni formali. Jista' jkun hemm divergenzi ta' opinjonijiet iżda naħsbu illi aħna rajna illi tul dawn in-negozjati ċittadini u anke bażi tal-petizzjoni tal-ICI dak illi kien hemm huwa evalwazzjoni mill-ġdid ta' xandu jsir fil-Kummissjoni u f'April tal-2017 il-Kummissjoni bdiet konsultazzjoni pubblika biex tibda riforma minn dan il-rigward u ċ-ċittadini u partit interessati oħra jistaw jikontribuċu fil-proċess dak u dak li nista' ngħid issa Dwar il-kwistjonijiet tal-ICS kont qed nipprova niċċara il-konċett għal dawk li kienu qegħdin jiċċaraw u jeżaminaw. Aħna qed nistudjaw il-petizzjoni Belġana bħala ma tafu dina da kif ħarġet u għandastant għal sadni mux mhux pożizzjoni li kommenta sejrin eżaminaw żgur mhux forsi u l-Kummissjoni mbagħad il qudiem tkompli bil proċess tagħha l-impatt fuq sita bħalma tafu dan il-ftejm ġie applikat b'mod proviżorju tħul fis-seħħ komplut jasal wara l-istati membri jkunu konsidrawa il-parti dwar il-protezzjoni tal-investituri u dwar is sistema tal-qalba mhux se jiġu Eh, inklużi fl-applikazzjoni ħajkun hemm possibilità li niddibattu u niddiskutu. Jista' jkun hemm diverġenza fl-opinjonijiet aħna nafu illi l-Unjoni Ewropea tista' taqbel ma' ġurisdizzjoni internazzjonali taħt ċerta kondizzjonijiet. Aħna dan rispettajni meta Negozjajna sit għana konsidrajna il-rekwiziti kollha tal-Qorti ta' Ġustizzja bbażi tal-kompatibilità ma' ftejmit internazzjonali b'mod partikolari nixtieq ngħid li l-attenzjoni li tingħata għal ħarsien tal-awtonomija tal-Unjoni Ewropea u l-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kienu l-karatteristiċi prinċipali iżda rridu nkomplu naraw id-dettall il-ħidma t sokta u aħna sejrin nirrispettaw l-opinjonijiet kollha li ħorġu minn qorti, id-dibattitu ma jqaf xawn ta' kollox għalissa. Tisem kadwix kollega. Grazzi ħafna, mela eżis kollegi dinja kwestjoni komplessa. Il-petizzjoni tibqa' miftuħa, kulħadd kuntent? is Ivy. President, il kien hemm min Irrid jibgħat il-petizzjoni lill-istati membri biex narfuhom illi aħna bdejna dibattitu hawnhekk tal-inqas mod trasparenti bħala kumitat tal-petizzjonijiet irridu nibatu l-ittra lill-kumitat peti. Jaroslav, il-bicċa kbira tal-grupp irrit li jkun hemm din litra da stand forsi iva na nibatu għazan inkludu wkoll il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kamra. Il-bicċa kbira tal-Kamra provat sita għal Dastant? M'għandix tkun il best il-petizzjoni li tintfat l istati membri, issa il pozizjoni pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Marias, grazie President, mela jien naħseb li huwa importanti illi nibatu l-ittri ta' informazzjoni lill-Istati membri għaliex hemm għaddejjin il-proċeduri ta' ratifika. Fil-fatt, jekk tajtu kax kienet tajt il-Kommissjoni tqal li biex nostru l-applikazzjoni li tkun hemm ratifika tal-istati membri kollha da stati jekk żewġ stati membri jkunu kontra. Fil-verità joħroġ l-applikazzjoni provizorja li sadanittant li qed bdiet hija legali. Għal dastant nibgħatu litra lill-istati membri M'għandix problema li tindibati deċiżjoni l parlament Ewropew illi fl-opinjoni tiegħi daqstan tieħor illegali li x'qeda tiġi applikata b'mod temporanju ftejm illi wis probabbli se jiġi annullat tani u illi m'hemmx applikazzjoni serja tad-dritt tal-liġi Ewropea daqstant għandna nibatu l-pożizzjoni illi jiena oħrajn votajna kontra. Sawa? Mela aħna sejrin n-informaw rappreżentanti tal-istati membri permezz ta' jittra. Sejrin n-informaw bid-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-opinjoni tal-Parlament. Sejrin ninformawhom u ngħidulhom milli ħarjax tħassib dwar is-suktar ta' dan il-proċess. Wis probabbli l-Parlament mhux se jkun jistgħu jevitaw dan id-dibattitu ma xiex noqgħod inġebbet untawa lu importanti iżda li jkollna enfasi fuq it-trasparenza. Jina niproponi li ngħaddu it-tra l-Kummissjoni biex huma jibdew biex aħna bekk nibdew informaw is-segretarjat, iżda din tidher hija miżura importanti għat trasparenza tal-politika kummerċjali. Sawa West mela parti dal-Istati membri se nibatu litra l-Konsill ukoll. Sawa West jekk kulħadd huwa kuntent b'dan il-petizzjoni li jmess 1804 tal-2013 dwar il-trademark tal-Unjoni Ewropea. Fissam il kummissjoni is-Sur Damaci jista' Is-sur Lavaġi ma nafx kux preżenti jista' jtina introduzzjoni tiegħu. Is-sur Paolo Lavaġi mill-Digi Justice fisem il-Kummissjoni Ewropea. Mr. Lavaġi, the floor is yours, please. Thank you, Mr. Chairman. Grazie, President. Il-punt dwar it-timbru made in the EU kien jorbot mal-proposta tal-2013 minna tal-Kommissjoni numru 78. Aħna l-għanet għanna nisseparaw prodotti tal-ikel u mux tal-ikel. Għal prodotti li mumiex tal-ikel, il-leġizlazzjoni Ewropea bħalissa ma teħtieġ illi l-pajjiż ta' oriġini jkun indikat fil-prodott madana kollu l-operatur ekonomiku jista' jindika l-oriġini tal-prodott b'mod volontarju. Hemm xi regoli li jeħtieġu jiġu rispettati fis-sens illi il-timbru ma jistax ikun qarriqi għal dastant irid jirrispetta il-prassi kummerċjali ġusta Aħna nemnu li hemm għandu kunem hemm il-possibilità l-operatur ta' prodott mhux tal-ikel illi jindika li jkun mamul fl-Unjoni Ewropea jew inkella fl stat membru tal-Unjoni Ewropea. Mela, il-proposta tal komissjoni tajt illi nirrifjutaw il ridraċabilta tal-prodotti biex li t-timbrar tal origini jisir obbligatorju. L-operatur ekonomiku jista jiddeċidjew li jimmarka l-istat membru jew inkella l-Unjoni Ewropea. Għal-dastant dwar il-prodotti mhux tal-ikel l-oriġini tibqa' volontarja diment illi l-oriġini mhix waħda li tista' tqarraqa. Il-etikettjar tal-ikel huwa limitat għal xi prodotti ċerta prodotti pakjati u laħam proċessat. Indikazzjoni tal-oriġini fuq livell ta' Unjoni Ewropea għadha miex pjanata ħlief dejjem għall-ikel għal taħlit tal pereżempju l-asel jew inkella ta' laħmijiet li ma jkunux msajra. Dan it-timbru jippermetti li jkun hemm indikazzjoni tal-integrazzjoni tal-katina ta' fornitura li tista' tkun indikazzjoni utli għal prodott. Grazzi ħafna. Kisem sipen. Grazzi ħafna. Jaroslava kieġbok. t-ġobni dil-sticker ta' Made in the EU. Għalix turi li jinti dak il-prodott huwa imħares minn ċertu livelli ta' standards u aħna qegħdin niskemmu fuq standards ta' produzzjoni, ambientali, U l ma tanara sticker bħal din, preferi nixtri dak il-prodott mill-li kiku ma jkollux dik sticker. Però naħseb li din il-produzzjoni għalhekk għandha tingħalaq għax tuġobni din sticker Grazzi. Sur Maja. Wara li smajt il-Kummissjoni qed nifhem il-linja hija ħaġa serja ħafna. L-aħħar darba jiena kont fil-Kumitat Agri fejn iddiskutejna l-asel. U jekk niftakar sew mill-Bulgarija il-Bulgarija għallet li l-għasel ikkun imħallat inti jista' jkollok għasel Bulgaru u għasel Ċiniż li jitħaltu u jgħidulek li huwa għasel Bulgaru u jkun hemm li mamul fl-Ewropa u kien hemm ukoll protesti minn produtturi Grigi għaliex dan it tipta ta' għasel jiet jimbi ħemmek u koll, ġifi għanna bżonna din it-tabella, għanna bżon ta' traċċabilità. ħafna drabi ikun hemm daw l-affarijiet illi jisiru sabiex wet jiżgiċċa mir-regoli għalhekk għandna bżonn ta' traċċabilità sħiħa hawnhekk. Għandna bżonn um, ehm, overview għal katina kollha li tkun naf jekk dan biex prodott Ewropew biss jekk kienx hemm ipproċessar f'pajjiżi terzi mbagħad reġa' ġilura fl-Unjoni Ewropea bit-timbru li jisar hawnhekk ta' parsi. Ħafna drabi jkun hemm dan għal ipproċessar li jsir f'pajjiżi terzi. U jkun biss fl-aħħar stadji mbagħad li li kell jerġa' lura fl-Ewropa imma xorta jinbih bħala jissu mamula unek. Jekk aħna napplikaw tabella li mamul fil-Unjoni Ewropea, allura eħe il-prodotti ta' sewri li jkunu mamula proċessati fil-Unjoni Ewropea dak il-traċċabilità importanti ħafna anke biex naċċerta li ma jkunx hemm problemi għal konsumaturi din hija kwistjoni ta' protezzjoni ta' konsumatur. Erba' affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-frodi fl-aħħar mill-aħħar dan fl-opinjoni tiegħi jabela importanti ħafna l petizzjoni Irridu nikkonsidraw daqsxejn kif nistgħu nagħlqu din il-petizzjoni, pereżempju ma mbagħad nagħdu l-informazzjoni lil kumitati kompetenti fil-Parlament, l-Industrija pereżempju jew Agri sabiex huma ikunu jistaw jaramlu s u jarax għat jiġri ma jiġrix. Grazzi. Imma proposta tiegħi hija din. Dak li għal Marja sur Marja huwa importanti ħafna ma dana jitratta protezzjoni ta' konsumatur. Jekk laser jgħid li sar fil-Greċja ma huwa mħalla dana xorta frodi m'għandha xejn x'taqsam ma' Made in EU. Għalhekk il-kollegi għadi jissuġġerixxu li petizzjoni tingħalaq mela ejja nagħmlu dan imma Nibatu l-informazzjoni kollha fuq il-kas li l-imko tajjebek sawa. Sinjuri, il-petizzjoni li jmiss 709-2016 dwar problema fuq bejn il-banek Taljani u eh, l autorita Nazzjonali Supervizorja. Ipezzjonanti kieġbok. Iva, grazzi President. Mela, jiena qed nittama li nindirizza daqsxejn lill-kuxjenza tagħkom għax nixtieq ukoll illi nappella għal ħolma ta'kom li tejbu l-ħajja tan-nies. U tiftakru forsi l-perkors ta'kom tal- biex tilħu fej l-ħattu, diffikultà, tamiltu biex l-istajtu biex telbu u koll eh, lejja u xoll l-istess determinazzjoni li wassalni għawnek l lum Il-nix nappella għal-loġika, għal-sens komun, għal-raġuni għax meta il-liġi ma tilħux in konsiderazzjoni l-benesseri tal- persuni kunem hemm xi ħaġa ħażina mill-2015 tal-lum fl-Italja minħa tal-istat li l-banek ingħataw madwar 60 biljun euro. Il-ġustifikazzjoni adottati kienu l-iktar immaġinattivi possibbli ġiet adottata politika li tħares biss is-setat il-kbar u tinsal kollox id-dover illi jiġu imħarsa wkoll in-nies żgħar, imprenditori żgħar. Spiss jispiċċaw dawn jitħallew għalihom. Il-barek taljani bijaw prodotti tossiċi li waslu fil-Veneto per eżempju biex ħafna nies eh, tassew batew u spiċċaw kellhom jittieħdu soluzzjonijiet li mbagħad ma tistax eh, terġa' lura minnhom. Immaġina inti, kull ma ġemmajt kull solt tiegħek jgħib ħajja sħiħa, flus kollha li għandek ma jibqalekx solt għax hekk ġara. Min jaħti, daqxej kullħat, sawa li xekint mintix parti mis-soluzzjoni, parti mill-problema. U dan li wassadni biex niġi hawnhekk biex niddedika l-eżistenza tiegħi għal kontroll tal-banek, l-kontrolli u tal-azzjoni u l prodotti tagħhom u rridu nagħmlu distinzjoni bejn it-tajjeb u l-ħażin, il-ġust u l-inġust. U għalhekk aħabba dan id-sebu soluzzjoni. Il-poteri tal-Banka Italja għaddit għal-Banka Italja SPR illi għanda kot il u l-assigurazzjoni su lum il-shareholders ta' dan u mawni kreditu grupp Pontezza illi bekk għal darba għal dejjeb il finanzi il-finanzjamenti privati jistiju konsullati mill-istat u l-involviment dirett tal-membri ta' dawn il- um, kumpaniji ma tistax tassigura li jkun hemm allura supervizjoni imparzjali. Kien hemm mħallef li kkundanna l-Bankajda Italja li tħallas is-somma ta' 87 euro. Is-sentenza fil-perjodu mis-96 sal-2003 kienet um, Is-self kienet kienem fin-nofs miljoni ta' euro, ovvjament dana dejjem għaskapitu ta' ċittadini privati. Spiċċajna u koll situazzjoni ta' monopolju minnajr kontroll minnaħa tal-istat. U għavolja dan suppost ija tiħuħsib x'qed jiġri fil-banek oħra, minn design grupp ta' banek privata deċida waħdu

um, loġika minkejja li għazel turn kien li kollox possibli. Allura l-lum qed nappella jien għal-loġika, l-ordni, um, l-entità li tikkontrolla il-banek jistaw ikunu il-banek stess. Jekk illum qegħdin u fl-Italja, allura qegħdin u fl-Ewropa kollha kemmin. Grazzi ħafna. Issa Kummissjoni Ewropea. Grazzi, President. Aħna ħanaqsmu l-intervent għana f'żewġ biċċiet nirriflettu ftit fuq l-istruttura tal-petizzjoni li tmiżewġ affarijiet differenti. Wieħed kif smajna issa mill-petizzjonant għanna il-kwistjoni tal-governanza u l-Banka d'Italja u li jħol ta' konsob u l-informazzjoni illi hemm fil-prospett l-investituri mela fuq il-governanza u l-Banka t-Italja, l-ewwel nistgħu ngħidu li l-liġi tal komunità f'dan il-qasam speċjalment artiklu 4 tad-direttiva 36 tal-2013 jgħidu għal obbligu ta' kull stat illi garantixxi illi l-entità ta' supervizjoni kun indipendenti anke minn aspett finanzjarju sabiex ikun jista' jaqdi dan ir-rwol ta' supervizjoni. Il-Banka d'Italja hija kumpanija strutturata anki Mm, l isma li mhix l-unika waħda hekk dina l-istruttura organizzattiva teżisti f'ħafna kumpaniji oħrajn u ma ġiet meqjusa illi hija f'konflitt fir-rwol tagħha ta' entità ta' monitoraġġ ta' supervizjoni fil-fatt fil-liġi Taljana daħar fil-governanza tal-Banka Italja fil-fatt kienet suġġett intervent leġislattiv minnaħa tal-Istat Taljan qed nitkellem għal liġin 5 tal-2014 fil-fatt fejn fl-istatu nifsu apparti ġifiri minn dan kollu jenat bitċar illi l-assembleja tal-azzjonisti ma tistax interferixxi fir-rwol ta' supervizjoni tal-banek ġifiri dan fl-istatut. U Anki jekk wieħed iħares ukoll lejn mudelli oħra ta' awtoritajiet ta' supervizjoni, wieħed jaru li din ir-rwol ma jistax ikun f'konflitt mal-attività tal-kumpanija. F'dak il-każ jista' jkun hemm ukoll penali kieku kif fil-każ pereżempju li semma' il-petizzjonanti li mmusta għal kommissjoni li tkellem fuq għax dan huwa fidej l-awtoritajiet legali tal-kull pajjiż. Għalek, nerġanejt fil-rigward tal-governanza, l-istruttura tal-Banka d'Italja manda xejn differenti minn kumpaniji ta' vigilanza oħrajn fl-Ewropa madwar id-dinja u fid-dan tal-aħħar ta' dal-aħħar riġi tal-2014 allura ma ġiet miqjusa f'konflitt ma l-indipendenza tal-kumpanija u r-rwol li taqdi bħala supervizjoni. Anke minnaħa tal-ECB kien hemm kien hemm attitudni pozittiva fir rigward tal-Banko d'Italja u r rwol um, superviziv li taqdi il-kollega tiegħi issa. odwa tajba. Il-kollega tiegħi wassur fella fil-fatt kemm daċita introduzzjoni zbaljat hemmhekk. Issa fuq it-tieni punt fejn l-istituzzjonijiet Ewropej qed jiġu mitluba jinvestigaw u jissanzjonaw il-konsob, l-autorità taljana nazzjonali kompetenti fis fil-dawl tal-liġi tal-2003. U kien hemm nota informattiva wkoll wara l-2009 fl-2012. U l-komunikazzjoni tal-konsept tal-2009 issemmi l-utilizza biex wieħed anki jkun jaf x'inhu l-profil tar-riskju ta' strumenti finanzjarji komplikati li l-intermedjarju ikun qiegħed jagħti lill-klijent, ġifieri biex ikun hemm ikun magħruf ir-riskju. Però dina mhix regola vinkolanti toħloq aspettattiva li dawn ix-xenarji tar-riskju jkunu inklużu fil- prospetti tal-offerti pubbliċi ta' daw l-istrumenti finanzjarja issa bnina il-liġi tal-2011 nota normattiva l-konsob. Em, tmur l-ura minn din il-pozizjoni u l-pozizjoni għat titlob allura li titwaqqaf din il-prassi ta' xenarju potenzjali ta' riskju. U konsob għat jisilija responsabli tad-danni li soffra ċertu klijenti li rċivew finanzamenti biktar riskju mill-li kienu jafu bieħ. U li kiku dawn il-xenarju ta' riskju probabli ma for kienu jazistu forsi dak li kuma ma kienx jitħola li jihdan. Issa minna ħatana il-Kommissjoni illi tħares il-trattati tintervjeni biss fil-kas li l-Istati membri ma japplikawx b'mod korrett il-leġizlazzjoni Ewropea. Issa, jew nkella fejn il-leġizlazzjoni nazzjonali tmur kontra l-Unjon, dik tal-Unjoni Ewropea, però il-regoli tal-2009 tal-Konsob ma jmorrux kontra d-direttiva 71 tal-2003 fuq dawn il-miżuri ta' eżekuzzjoni speċjal ment il-regolament 109 tal-2004 u għalek Il-Kommissjoni m'għandix il-kompetenza li tidħol fiha din il-każ għax jikun marat il-Kommissjoni jikun marat illi kien hemm tajba tajba tal-liġi fl-Unjoni ehm, mill-Unjoni Ewropea fl-Italja. Grazzi. Mela din hija kwistjoni ta' kompetenza u l-kompetenza hija waħda nazzjonali. Sur Valli, għandek żewġ minuti. Grazzi. Malajr. Nirringrazzja l-petizzjonant ma nafux imma naqbel ma ħafna mill qal. U għakas eh, uniku fil-fat, mux kif għazzajt il-kommissjoni fil-kas tal-propieta privata tal-Banka ċentrali, għax l ewwel net nixtieq nagħti eżempju x'inti għattilli fil-verità ħafna awtoritajiet nazzjonali illi um għandhom azzjonisti privati imma iktar minn 50% naħseb huma ftit li jeżistu. Naħseb l-Italja każ uniku hawnhekk u anke jekk kien hemm liġi kifettu intom riċentement naħseb xorta l-fatt jibqa' li konflitt ta' interess u pjuttost ovvju meta tinti għandek xi ħadd li qed jikkon ċaħat eh, li għat jiġi kontrallat mill banek il qed jipparteċipa fil-huma parti mill-Banka Ġitalja, mela f'dak għandu x'aqsam bat mal konsop fil konflitt ta' interess, nifmu wkoll dak li intqal fl-investigazzjoni mifid falsifikati situazzjoni fejn l-investituri ma natawx informazzjoni ma ġewx imwissija mill-awtoritajiet imma Wieħed li tiqis kemm kien mifruxa dawn il-prassi dinha ma kienx każ iżolat. U l-petizzjonant għandu raġun da jgħid li mhix biss kwistjoni li jkun konflitt ta' interess bejn banka d'Italja magħmula minn banek privati u is-sitwazzjoni li nħolqos fl-Italja fejn imbagħad ma ġewx rispettati propju id-drittijiet tal konsumaturi u dawk in-nies li f'dan il-każ spiċċaw isofru d-danni. Issa, l affajt jiġi jkunu pubbliċi biex wieħed jagħti garanzija ta' nuqqas ta' konflitt ta' interess U kif għattu intom l-istati membri huma obbligati li assiguraw li l-autoritajiet kompetenti jkunu indipendenti sabiex ikunu jistgħu jagħmlu supervizjoni fuq il-banek. Fl-Italja dan huwa każ uniku differenti mill-bqija tad-dinja u la intom semmejtu bla ma tħaltu fi speċifiku il-banek ċentrali fid-dinja li għandhom iżjed minn 50% ta' azzjonisti privati. Tuna l-eżempju kieġobkom, grazzi ħafna. Grazzi. Hemm punt importanti ħafna hawnhekk li rridu nagħmlu. Inti hawnhekk għadin niskelmu fuq azzjonisti minn koħrajn. oħrajn, dan għana nasib li anki fil kastal tal-Belġu fil greċa u koll din tapplika ma jistax ikollok banek ċentrali illi il-maġġoranza tal-azzjonisti huma eh, privati. Inti fil-Greċja, per eżempju, ma jistax ikollok l-istat li għandu iktar me 50% tal isħma Għalix il-Banek ċentrali għandhom ruol importanti f'dak għandu xieqsam mal-capitalizment u l-banek jishtru obbligami privati, għed dwar kompaniji, jew banek per eżempju. U għalek eh, grafi situazzjoni. U laħna bosta drabi tlabna l-dragi biex itina dettalji dwar li ma isma jidġu akkwistati fil afas tal-quantitative easing u għalina l lema jistax itina dettalji tal-akwisti tal-Banek ċentrali. Jina ovvjament kont qed nitlob l-informazzjoni għal eh, rigward tal-Banek Grigi illi kien hemm imma wkoll onorevoli Valli illi għamel l-istess talba l-Banko d'Italja, l-kollegi Spanjoli għall bank tagħhom ġifieri jiena naħseb illi tajjeb li din il-petizzjoni sindbat u d-dim ikon ħalli kunem dibattitu serju emmek. Dak meta daħlet l-jura u l-sibi kienet aċċettat il-Banek Ċentrali eh, Gregi, Taljani, kien dik nżmin ieħor. U meta setaw ikunu fil-borza, imma issa l-affarijiet inbidlu. Għalhekk naħseb idu informaw il-kumitat ekon b'din il-petizzjoni. imbatem hemm daw il-problemi tal-konflitt ta' interessi jiġu indirizzati wkoll Peter Jar. Nisna sallimna mill-aħħar kriżi finanzjarja riċenti dwar is-supervizjoni fuq livell Ewropew adottajna ħafna leġislazzjoni ġdida li jagħmel sens għax ma nistgħux nifaċċaw niffaċċaw kriżi oħra ta' dan it-tip. Issa jekk affarijiet imorru ħażin, sta liġi nazzjonali għadilna kummissjoni imma Is-Sur Marijas għandu raġun qed jidħol fid-dettall. Jiena spert minix imma naqbel miegħu il-kwistjoni għandha tiġi studjata fid-dettall mill-kumitat relevanti. Aħe, aħna pumpjajna ħafna flejes dal-banek, il-flus, il-kontribwenti, ta' kontribwenti ta' ċittadini, ġvidna għawx għat jiġri għawnek. Però ovvjament aħna maħniex esperti fil-qasam, dana mhux għal idejna għanna nirreferu l-kwistjoni u ninsistu li tassew li diraw bis-serta qed jiġri. Dawn huma problemi illi għazin jitfaċċaw madwar l-Ewropa kollha sewa. Mela forsi anke s-Sur Marija sajċa ta' dak li ħanajt, problema ta' zisti. Però il-kompetenza ma tibx hija Ewropea u aħna ma nagħmlu xejn. Il-Kumitat Ekon li għandu kompetenza kellu dibattitu twil fuq is-suġġett fit satax ta' Lulju u deċidew li din il-problema tittiġi trattata fl-Italja il-Parlament ma jista' jagħmel xejn. Nirrekomenda l-ura li tingħalaq din il-petizzjoni ma nibattuha l-Bank Ċentrali Ewropew bħala punt ta' formazzjoni. Unbissuhom dwar din il-problema li teżisti fl-Italja, però iktar minn hekk m'għandniex kompetenza nagħmlu dan aċċettabbli għalikom. President skużani, direttiva imma fidna li kużati tiġi regolamentata kif fakana wkoll il-Kommissjoni fit-tweġiba li tat li l-petizzjonanti stati membri għandhom jaċċertaw illi l-awtoritajiet kompetenti jġi jagħmlu viġilanza fuq il-banek dan il-każ u li jaraw li jkunu indipendenti biex l-indipendenza li hemm bżonn biex jaqdu dan ir-rwol. Imma huma qed jgħidu li iva hemm din l-awtonomija minn meta għandek kumpanija illi qiegħda fidejn il-banek privati tistaw taraw li kważi ovvja illi minn qed jagħmel is-supervizjoni għandu konflitt ta' interess naħseb li meta aħna naqdu dil-pożizzjoni qed immorru kontra raġuni. Il-kompensat kompetenti għalinna li ma nistgħu nagħmlu xejn dwar dan għallunna li mannix il-kompetenza illi nitrattawa iżjed din il-bicċa xogħol. Għalla kien nissuġġerixi li petizzjoni tinala nibbatu twissija li bank Ċentrali Ewropew ma l-petizzjonanti li xtieq ngħidilhom milli jekk ikun hemm avveniment ġdid ma jistgħu jiġu qudiemna petizzjoni ġdida u nħeġġiġkom allura li tagħmlu dan. Però aħna ma nistgħu nagħmlu xejn iżjed minn hekk. Grazzi u naddi issa għal li mess. Bezzar kollega għal dumme da sud porinċujon. Mr. Chairman, Mr. Sur President. Anzi sekonda. Mela. L-Ekon, il-Komitat Ekon tal-Parlament Ewropew, ma tax l-opinjoni tiegħu allura sitwazzjoni hija din li ġejja huwa possibbli li hemm banek ċentrali nazzjonali bħal dak Taljan, Grek u Belġjan li l-azzjonijiet tagħhom jiġu negozjati fir dan il-borza tagħhom. Din hija l-kwistjoni prinċipali u hawnhekk iridu niddiskutu mal-Kumitat Ekon. Dan huwa mudell tal-Eurosistema. Allura wara din id-diskussjoni skont jiena hemm bżonn nibatu del petizzjoni anka il-PCI e, imma nridu nsaqsu kif inu possibbli li il-sistema taħdem korrettament meta hemm banek ċentrali nazzjonali kwotati fil-borża. Dinja fundamentali. U dinja kwistjoni differenti illi aħna rridu niffrontaw il-kumitat bija. Il-petizzjoni tintbat biex isservi ta' fa' diskussjoni. Eżis kollega, aziz kollega, il-petizzjoni intbatet u ġiet diskussa fis satax ta' Lulju għal 50 minuta f'dan il-Kumitat Ekon. Imma l-aħħar opinjoni tal-ekoni li aħna m'għandniex kompetenza għal dan. Imma jekk il-petizzjonanti jiltaqgħu ma' problema ġdida jeġgħu jippreżentaw petizzjoni non-onorevoli membri għandek il-kelma. fil-qosor ħafna. Grazzi, President. Nasab ħajkolli nitkellem fil-qossor nir nirringrazzja l interpreti li baqgħu hawnhekk ma' u daqsxejn iktar ħin. Però nixtieq nitkellem daqsxejn fuq xi ħaġa li tħassibna ferm u jiena qed nitkellem fuq inizjattivi parlamentari l-iktar importanti tal kumitat tal-petizzjonijiet ir-rapport fuq iċ ta' din is-sena, ir-rapport li jsir kull tliet snin din it-tielet darba li qiegħed isir nittama li t-tila darba l-ura jirna xiex fuq li ta' toqot il-Borma u fil-fat aħna ċelebrna l-25 sena l-konximenta ċittadinanza fit-trattat ta' Maastricht l-ewwel darba meta tkellimna dwar ċittadinanza Ewropea. Jiena nixtieq nitkellem biss fuq xi informazzjoni li hemm dan ir-rapport li tiġġaqjat f'idejn il-Kummissjoni u Hemm rieda kbira hemm konsensus li nifukaw fuq il-punti ewlenin rapport fejn inti għandek rapporter minn tal-libe li wkoll huwa tal-istess fema bħalna però xtaqt ngħid illi dak illi aħna inħossu illi għandu jagħmel dan ir-rapport huwa li jaffaċċja sfida bħal qatt qabel ir-reperkussjonijiet tal-ċittadinanza Ewropea. Dan wassal għal Brexit imma anke biex naċċertaw li ċittadinanza jkollha valur ċar għal ċittadini Ewropej kollha kemm huma elementi ewlenin li huma rikonosciuti bħal per eżempju libertà tal-moviment, imma danna għawdi minna biss 20% ta' ċittadinanza. Imma kolla, kullħat għandu jħoss li hemm valur f'din iċ-ċittadinanza u għawdi minn dawn il-drittijiet illi jina taw, naħseb iktar ħaġa importanti fl-axar mill-axar ħatkun il-non-diskriminazzjoni nażuġu illi eh, direttiva orizzontali li ila marba dal-axar 10 snin issa titmexxa l-qoddim dan huwa parti mill-pjan Juncker u l-Kummissjoni qiegħda ħat ibda tmexxija terġel qudiem dan huwa importanti għax huwa mill-pilastri tal-ċittadinanza Ewropea li huma l-ugwaljanza, in-non diskriminazzjoni għal ebda raġuni il-ġeneru, fidi, lingwa, għal ebda raġuni. U għalhekk ukoll li tkun hemm id-dritt tal-petizzjoni ħaġa li timportana ħafna f'dan għall kumitat u partiċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja demokratika li ġifir nivvotaw fl-aqwa kondizjoni possibbli mingħajr ostakli fuq kollox inkunu nafu il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet kollha tal-Parlament huma qegħdin hemmhekk għalihom għaċ-ċittadini. Aħna fil-Parlament f'kull stati membri hemm uffiċċju tal-Parlament Ewropew dan jrid ikun il-one stop shop għaċ-ċittadini Ewropej. Dan huwa wieħed mill-punti ewlenin illi waslu biex nibnu spazju uniku Ewropew ta' sikurta paċi u prosperità f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħin kif tafu mal-kalendarju għanna sa' 28 ta' settembru biex nippreżentaw l-emendi u hemm tliet opinjonijiet, tliet rapporti mill-Afko, Kult u Fem u imbagħad 22 ta' Novembru għandna l-iskadenza tal- kumitat u aħna importanti għalina minnaħa tal-kumitat tal-petizzjonijiet li na natu dan il-vot għal-ċittadinanza Ewropej, ċittadini Ewropej u jena nixtieq ngħid li li napprovaw test sot qawwi li jiġi approvat mbagħad fil-plenarja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 Kull membru parlamentari għandu dritt li jipprepara il-pozizjoni tagħhom. U fit-tlieta ta' nofsna fit-28 ta' settembru għandi skadenza id-data li fija intom tridu daħlu l-informazzjoni kollha. narakom wara nofsinhar. Eh, otherwise I make a proposal because we are very flexible. Se nagħmel proposta x'aħna flessibbli ħafna bħal-istituzzjoni fit-tlieta nibdew għal dal-boħra. Allora naħseb li għandna nagħtu l-kelma li shadows biex jgħidu xi ħaġa dwar dan ir-rapport. Għax huwa rapport importanti jiena nifhem li l-interpreti jridu jitilqu fit-tlieta mela nibdew. Jekk tista' tgħid tatuna 10 minuti fil-bidu tas sessjoni biex nissoktaw id-diskussjoni tar-rapport. Nistgħu nagħmlu għadile. Qed nipprova ninforma lis-Sinjura eh, dwar din mistoqsija. Grazzi ħafna. Imma s-sitwazzjoni hija kritika ħafna.